straħajtu matul dan ix-xar, avolja dawn il-btajjel kienu differenti ħafna minn tas-soltu. Saru ħafna affarijiet kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll madwar id-dinja das-sajf jiena fkont